inkomplu bis-sessjoni tagħna dan ser jiġi approvat skont ir-regoli. Ġi imqassam dokument dwar l-istatut li aħna adottajna u dan ser jiġi approvat jekk jiena ma nisma l-ebda oġġezzjoni min-naħa tal-grupp jew għal inqas minimu ta' għaxar membri. dan nistaw insibuh fuq il-website website Seance and Tajjeb.